Bueno, uh, queridas y queridos colegas. Mela colleghi. Forsi eh, temmu eh, jispeċaw dawk li mandomx intenzjoni għamlu spiegazzjoni tal-vot, imma jekk għandkom xaħġa ħaġa li tridu titkellmu, forsi naddu direttament għall-spiegazzjonijiet tal-votazzjoniet li jem mux ħazin. Nibdew l-ewel Assur Daniel Hanan. Na, li ħajitkellem fuq il-rapport ta' Silvi Guljum fuq l-azil, migrazzjoni u integrazzjoni. Sur Hanan, ek